provaw il-minuti ta' dik is-sessjoni. Issa l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna tal-lum hija mistoqsija orali lil kunsill rigward l-istabbiliment ta' programm konġunt tal-Unjoni Ewropea dwar ir-resettlement.